fuq il-biometrika fil-passaporti fil-dokumenti ta' vjaġġ. Is-sur e Kajjo għal żewġ għal erba' minuti. Grazzi President, Vici Sur Vici President Jacques Barrot mm, deputati. Il-proposta li qed niddiskutu illum jibda bil-regolament illi huwa approvat fl-2004 Eh, f'Deċembru bil-karatteristika ta' sikuretta fil-dokumenti ta' vjaċu passaporti tal-Istati membri. Illum, mux bħal l-2004, għedni f'kod deċizjoni. Nishtin ringrazzja il-Komissarju Barro u l-Komissjoni għall-impenni li wera mill-bidu anki fl-ewwel qari. Nishtin ringrazzja u koll il-Shadow Rapport xol eh, importanti li ħallew biex naslu għal dan il-rizultat irridu niftakru illi regolament diġa daħal fis-seħ fl-2004 u minn ġunju l-qoddim eh, l-istati membri kollha iridu jiġbru eh, data ta' tfal mill-twelit għarali. U kif diġa wera mill-istudi li saru f'ħafna stati membri, huwa diffiċli ħafna tiġbor l-impronti il-marki ta' swaba ta' tfal ta' inqas minn sitt snin dana mhuwiex ħaġa fidabli. Nistgħu nħallu l-kompetenza fidej il-leġislatur singolu, però eh, bħalissa nistgħu namlu biss jom passaporti temporani u dan huwa piss kbir wisq anki għal ġenituri meta irridu jivvjaġġaw mal-familja fl-ispazju Schengen irridu nifisaw periodu ta' erba snin bħala deroga għal dawk l-istati li diġa adottaw leġislazzjoni eh, li konsideraw il-limiti iktar baxx u ma ridux li dan il-limitu jkun inqas minn sitt snin. Eh, Kien hemm ta' reviżjoni li tajt li fl-aħħar tal-erba snin wara l-erba snin aħna membri tal-Parlament eh, nħedġu l-Kommissjoni fuq dak li għandu xjaqsam mal-marki ta' swaba u dati biometriċi tal-Istati membri għamilna studju biex inkunu nistgħu nifissaw norma armonizzata uguali għall-Istati membri kollha. Mbagħad hemm deroga oħra wkoll għal persuni illi il-tiġbir tal-data biometrika huwa impossibbli, e allora għandhom bżon deroga daw. Mbagħad hemm il-prinċipju ta' persuna waħda għal kull eh, passaport, passaport persuna waħda passaport wieħed. Dan huwa vantaġġ eh, strument eh, ieħor kontra l-ġlida tal-traffikar ta' tfal Umbat l-istituzzjonijiet bekk ikunu jistaw jiproteġu it-tfal mill um, mil dal traffikar meta isu eh, dawn il- eh, zoni u il-liġi ċivili. Il-passaporti għal kompetenza nazjonali fu dak li għandu xieqsam mal ħruċ l-Unjoni Europea tista' biss t-intervjeni fu dak li għandu xieqsam ma tisħiħ tal-data biometriċi fil-passaporti u fil-dokumenta vjaġġ biex intejbu eh, sikurta ta' dawn id-dokumenti fil-kontrolli tal-frontiera. Aħna definej xejna normi li iħarġu il-kompetenza tal-komunità u aħna eh, votajna kważi unanimement u anki limitajna wkoll l-użu li jista' isir uh, fil-kontroll tal-frontieri biss jew biex verifikaw jekk id-dokumentu veru jew le jew biex niddeċidu jekk min għandu l-passaport fidu ux verament il propietarju titolar. Bżon ikonem eh, dokument biex t-garantixi li min jagħti dawn id-dokumenti huwa effettivament il-persuna illi ah, għandu l-autorità jagħmel dan. Meta nqisu mbagħad il-klawżola ta' reviżjoni ta' erba' snin, eh, fl-aħħar ta' l-erba' snin, wara erba' snin, se jiddaħlu l-tibdil neċessarju għal proċess għal biex nkunu nistaw nisodisfaw il-proċess ta' kodeċizjoni. Rridu nikkonsultaw ukoll il-watchdog għal ħarsin ta' data personali. Grazzi. President. Grazzi Sur Koejo, essa fissem il-Komissjoni il-Komissarju Barro. Grazzi President membri tal Parlament Onorevoli, l għollet nishtiq nirringrazzja l-President tal-Kommissjoni tal-Komitat eh, Libe. Nishtiq ukoll nirringrazzja minn fonta qalbi l-rapporter Koejo għal rapport eccellenti u għal kollaborazzjoni ukoll tajba li kellna mal-Komitat fuq dan il-suġġett sensitiv. -se Il-proposta tal-Kommissjoni kienet edha tipprova daħal eċezzjonijiet armorizzati fuq il-ħtieġa li wieħed jiġbor il-marki ta' swab <clears throat> biex mbagħad il-ċadirini Ewropej kollha jkunu trattati bl-istess mod il-kommissjoni eh, kella f'moħħa tipproteġġi t-tfal mill-traffikar ta' tfal billi nirrispettaw il-prinċipju li huwa magħruf internazzjonalment li persuna waħda passaport wieħed. Jiena nifraħ mal-Parlament Ewropew għal isforzi li jagħmel biex nilħu ftehim fl-ewwel qari għaliex l-impront il-marki ta' swaba għandhom jiġu introdotti fil-passaport tal-Istati membri l-iktar tard il-28 ta' Ġunju tal-2009. Jekk ma nsibux ftehim, Kieku ma simniex ftehim, kulħadd kien ikun obbligat jagħti il-marki ta' swaba anki tfal trabi. Rrit nesprimi soddisfazzjant tal komissjoni fuq il-proposta ta' kompromess li eh, intlaħet. Issa il-Komissjoni ah, ħatiħu sib il-rapport li talabna il-Parlament Ewropew bliktar mod effettiv possibli. Sur President, mux valla pena li jina san komplu nitkellem. Jina san nisma b'interess kbir l-intervenzjonijiet tal-membri tal tal-parlament, e, ringrazzja e, nerġa e sur e, Koejor il-rapporter li għamel xogħol eccellenti. Issa naddu għal gruppi politiċi, għal politiċi, għal PPE, e signora Gacek, President kollegi, jina kontenta minnaħa tal-IP biex napoġġa, li napoġġa il-proposti prezentati l-lum. Hemm bżonn urġenti li u standard komuni għal verifika tal-data biometriċi. Il-kollegi forsi mhumiex konxi li hemm differenzi kbar bejn pajjiżi u ieħor fuq ir-rigorozità ta' kif jiġu verifikat il-fotografiji tal-passaport. Ħafna nazzjonijiet jitolbu li kunem passaporti eh, bid-dokumenti u ħafna drabi il-persuni li joħorġu l-passaport ikunu jistaw jaraw fil-fatt il-ritrattu għal-istess ta' dak ta' dik il-persuna li qed tapplika. Però f'ħafna postijiet oħra l-autentiċità tal-passaport tiġi konfermata billi tiġi firmata minn eh, persuna uffiċjali. Lista tal-persuni eligibli, per eżempju, fir-Renju Unit, hija e-, e interessanti. Din il-verifika tista' eh, sir mid-dentista tiegħek jew mill-dak tal-tanuċalijiet jew anki mill-fotografu jew eh, mill-fireman. U huwa interessanti wkoll li hemm regoli eh, mhumiex stretti fil-Stati Uniti fuq il-verifika tal-passaport. Speċjalment meta wieħed japplika l-passaport l-ewwel darba, jista' jġibu l-passaport fil-local facilities, per eżempju eh, anki fil-uffiċċju tal-post. Inħossu e, li ħaġa stramba illi dawn iċ-ċittadini mill-Amerika jkunu jistgħu jiġu l-Ewropa wara li jkunu ħarġulhom passaporti b'dan il-mod. Għal dastant irridu inġibu data biometriċi iktar, iktar affidabli, ċoħe bil-marki ta' swaba u il-verifika tagħhom iridu jirrispettaw l-istess standards, mux biss ġol l-Unjoni Ewropea, ma kif dawk il-pajizi tal-Unjoni Ewropea, illi ċittadini tagħhom diġa din jivjaġġaw ġol Ewropa minn viza. Irridu nizguraw illi anki huma qegħdin jirrispettaw l-istess ħtiġijiet eh, rigorużi illi għandna aħna fl-Ewropa. Grazzi, eh, Sinjura Gaċek, issa fissem il-Grupp Soċjalista żewġ minuti, is-Sinjura Rur. Grazzi, President. Fil Meta ġiet adottat fl-2009 regolament li jistabilixi normi għas sikurtà u għal normi tal-elementi biometriċi ma kienem lebda deroga prevista għal marki ta' swaba. Aħna rajna li l-teknoloġija eżistenti ma permettix li tiżgura li l-marki ta' swaba ta' tfal li huma inqas minn 10 snin um-, huma affidabli biżejjed bħala element ta' sikurtà fil-passaport. Għastant jiena kuntenta li nstab eh, kompromess mal istati membri biex jifissaw limitu ta' età ta' 12 sena għal-ġabra tal-data um, biometriċi. Eh, l-użu ta' dawn id-data se tkun eh, aċċettabbli. din il-miżura tkun aċċettabbli jekk verament se tipproteġġi l-itfal tagħna. Però għadu mhuwiex hekk. Il-teknoloġija mhixja l qudiem il-priorità tagħna hija li niżguraw is-sikurtà tat-tfal li vjaġġaw waħedhom biex nevitaw mm, ħtif jew kummerċ. E, Id-dejta biometrika fil-passaporti tagħti e, sensazzjoni ta' sikurezza falsa għax ma xorta tfal tal ikunu jistaw jabżu l-frontiera minar l-autorizzazzjoni tal-ġenituri. Mm, Il-Komissjoni tista tista tipprepara proposti fuq tfal li vjaġġaw barra mill-frontieri. E se jkun hemm fuq il-protezzjoni ta' tfal meta jabżu l-frontiera, fuq l-elementi biometriċi il-passaport għandu jiġi użat biss għal eh, biex jiġi verifikat il-passaportu. Din hija ħaġa aċċettabbli biss jekk jirrispettaw eh, rigorosament il-data personali. Grazzi. Issa fisem il-grupp għalde għanna il-Sinjur Depre. Grazzi, President. Signori. Jina kontent nara illi s-sur koejo s-sur rapporter reġa poġġa u tamin min jifridħulu u anki lilu u anki l-presidenza franċiza għall sforzi li għamlu għal biex nsibu ftejn fl-ewwel qari. Kienem rida u kienem il-mod biex nilħu l-kompromessi neċessari. U specialment fu il-rapporter Coelho huwa bnidem ċar ħafna u test li kiteb eh, huwa ċarissimu jekk wieħed janalizza il test hemm prinċipju wieħed illi huwa ġdid rivoluzzjonarju u mhuwiex fuq il-informazzjoni biometrika illi ila hemm mill-2004 hija din l-idea ta' persuna waħda passaport wieħed biex bekk inkunu nistgħu nħarsu t-tfal u l-età meta nistaw nistaw nibdaw nihdu l-marki ta' swaba. Din hija ħaġa diffiċli. Carlos rrit fil-bidu l-iktar kmini possibbli biex nkun nistaw natu protezzjoni li tfal. Imma Imma ma kienx possibbli da. Issa għanna kompromess obbligatorju mill-età ta' 12 sena u dawk li jihdu il-marki ta' swama qabel jistaw ikomplu l-erba snin u f'kull każ ma jistawx jieħduhom għatfali li għandhom inqas minn sitt snin. Issa nittamaw li l-teknoloġija tkun tista' tagħmel progress għax li situazzjoni idea li nipproteġu tfal kienet tkun kieku illi konna dati biometriċi affidabli u komparabli eh, l-iktar kmini possibbli u eh, assolut Eh, u aħna nappoġġaw it-test u nirakamanda lill-Kamra u nirringrazzja il-rapporter kif ukoll il-Kommissjoni. Grazzi, grazzi sur Depre. Issa fisem il-UN għal żewġ minuti Signora Angelilli. Grazzi, Signor Sur President, l-għon li tina nishtiq nifraħ l-rapporter għaxol eccellenti li għamel bħala rapporter fuq l-Istrateġija Ewropea għal ħarsin ta' tfal, nishtiq nisħaq jekk anki lek diġa għaluħ qabli eh, ċerti punti importanti ta' dan rapport Koelio. L-ewwel net u għaftajjeb il-prinċipju li niggarantixxu impostazzjoni uguali fuq in-normi ta' tfal li jaqbżu l-frontieri esterni. It-tieni il-prinċipju ta' passaport wieħed persuna waħda u importanti. Din ir-regola importanti għax torbot id-data biometriċi għal titolar ta' dokument. Bekk nistaw nevitaw il-proċeduri kollha li bħalissa eh, għanna eh, li eh, jippermettu li it-tfal jiddaħlu fuq il-passaport tal-ġenituri. U infatti il-kontrolli fuq l-identità ta' tfal Eh, miktubin fil-passaport tal-ġenituri huwa diffiċli ħafna iktar u bekk eh, eh, il-ħtif u l-kommerċ ta' tfal jieġi facilitat. Il-tilet punt huwa illi il-Kommissjoni tippreżenti proposta biex tara xinija l-fattibilità teknika għall-użu tal- Eh, impronti ta' swaba għat-tfal taħt 12 sena għall-identità u importanti li wieħed jaħdem biex intejbu eh, l-affitabilità u s-sistema stess, specialment fuq il-protezzjoni ta' tfal, jina nala u najt illi fl-opinjoni tiegħi huwa utli ħafna illi fil-futur eh, nidentifikaw l-istrumenti tekniċi l-iktar xirqa u l-iktar sofistikati biex nkunu nistaw nidentifikaw b'mod mingħajr dubju l-identità tat-tifel u l-iktar kmini eh, possibbli, possibilment anki minn mindu wilet. Grazzi, Signora Angelilli. Issa fissem il-ħodor għal il żewġ minuti, Signora Zanoka. Mr. President. Sur President, kollegi, l-għennet, fissem il-grupp tal-ħodor nishtiq nir-ingrazzja l-Sur Koelio għal xol eccellenti tijaw. Aħna l-koll għanna opinjonijiet politiċi differenti, pero Sur Koelio prova jilħaq kompromess. Il-grupp tal-ħodor ma jopponi għal għal dan il-punt aħna nemnu li għandhom implikazzjonijiet kruċjali għas-sigurtà tad-data u drittijiet fundamentali. Aħna ma votajna kontra il-biometriċi fil-vizas u aħna kontrihom ukoll fil-passaporti. Din il din il-proposta u jista' jkun hemm possibilità li ikun hemm marki ta' swaba għal dokumenti tal-ivvjaġġar. Ta il-limitu tal-età ta' 12 sena edha hemm għal stati membri fejn il-marki ta' swaba fajiz ma jittihdux. Jiena nixtieq nsostni għal darboħra l-appoġġ tagħna l-limiti tal-età pero dan ma jfissirx li aħna nappoġġaw li namlu l-marki ta' swaba fuq il-passaporti dawn il-passaporti biometriċi għandhom jintużaw biss biex nivverifikaw l-autentiċità tad dokument jew l-autentiċità tal-identità tal-detentur. L-infurzar tal-liġi miex proporzjonata u ma nistawx nejdu li kull min għandu passaport Ewropew huwa suspettuż minħabba li l-marki ta' swaba għandhom jinżammu. Allura dik hija l-pożizzjoni tagħna, però nixtieq insemmi għal darb'oħra li aħna nifirħu Sur Koelio lill-Kummissjoni u lill kunsil għal dan il-kompromess. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Zanokka. Issa Is-Sinjura Kaufman, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, jien minix favur li tfal żgħar jew trabi jittieħdulhom il-marki ta' swaba. It-tfal għandhom ikunu ħilsa minn dan l-obbligu li jittieħdulhom il-marki ta' swaba, allura jrid ikun attenzjonijiet ta' tfal fir rigward ta' l-użu tal-merki ta' swab ta' tfal taħt l-età ta' 12 sena. Sissa ma tlaħaq lebda kompromess, lebda ftehim u aħna ma nafux sa' kemm żmien il-merki ta' swaba ta' tfal jistgħu jittieħdu. Dan jista' joħloq forsi inqas sigurtà. Allura kontra ta' dak li qed nippruvaw niksbu. Il-kompromess li tlaħaq mill-Kunsill jirrifletti dan it-ħassib. U nirringrazzja lill-Parlament u lir-rapporter ta' determinazzjoni tiegħu. Dan jagħmel limitu ta' età ta' 12 sena. U hemm perjodu ta' erba' snin. U f'dan il-perjodu nistgħu naraw kemm ta' min jorbot fuq din l-informazzjoni biometrika minn marki ta' swoba ta' tfal hemm xi stati membri li diġà għandhom liġijiet eh, biex jużaw eh, marki ta' swaba ta' tfal ta' tleta ta' 12 sena. Huwa importanti li nassiguraw li leġiżjazzjoni Ewropea fuq il-biometriċi fil-passaporti u dokumenti tal-vjaġġar Jidu intużat, jidu użati sew biex jimbnew databases nazzjonali. Grazzi ħafna Signora Kaufman, issa fisem l-indem eh, Sur Batin. Grazzi ħafna Sur President, jiena kontent ħafna li ngħid li Renjunit huwa sklus minn dan ir-regolament minħabba mux parti minn Schengen. Però l-Gvern Ingliż qal li se żomm in-linja ma' dawn ir-regolamenti biex bekk ma naqgħux lura dan ifisser li ser nintrabtu ma' sustanza ta' dan ir-regolament ċerta waħda, però kif juri dan ir-rapport għaw xi kwistjonijiet dwar l-autentiċità ta' data biometrika u l-verifika tagħha. X'tip ta' dokumenti eh, oriġinali ser jintużaw biex issi l-applikazzjoni għal dan id-dokument u kif ser nassiguraw li dawn huma autentiċi u la darba l-passaport ikun ħareġ. Dan mhux se jkun mm, wis utli jekk ma nkunux nistgħu niċċekkjaw l-identità ta' detentur ma' xi tip ta' database nazzjonali ċentralizzata. Irrid ikun hemm metodi ta', ta storage ta' data tajjeb u sikur Però mill-esperjenza eh, nistgħu naraw li ma hemmx daqshekk metodi ta' sikurezza. Informazzjoni sensittiva ta' miljuni ta' persuni intilfet mid-databases tal-gvernijiet f'dawn l-aħħar snin. Kulħadd fir-Renju Unit jaf li l-informazzjoni personali tiegħu tagħha mhijiex sikura fidejn il-gvern tagħna. Dan ir-rapport ma jitkellimx dwar kemm hija affidabbli d-data biometrika nfisha fil-fat fl-2004 rajna li hemm falliment ta' wieħed minn tlieta tal-immaġni tal riċetti fuq il-passaporti u oħrajn ukoll fir-rigward tal-marki ta' swaba. Din hija idea attrenti ħafna, però mhijiex waħda sikura. Il-Partit tal-Indipendenza tal-Renju Unit għal daqstan ser jivvota kontra dan ir-rapport. Grazzi ħafna, Sur Patton. Issa għal-minuta Sir Clive. Grazzi, Sir President, il-rapporter, tiġbet l-attenzjoni għal xi punti partikolari ta' dan is-suġġett fir-rigward tal-protessar tal-passaporti u l-identifikazzjoni tan-nies u r-rapporter isemmi li dinja xjenza ġdida u għallura aħna rridu nanalizzawa minn ġdid fil ftit żmien għal daqstant u importanti li kollna armonizzazzjoni ta' data biometrika għaliex u rridu naraw li fil-komunità ikun hemm supervizjoni imsaħħa għaliex xorta hemm xi punti problematiċi u hemm ukoll xi kriminali li ma involuti fi traffikar immigrazzjoni illegali li qegħdin f'din id-dejta. U matul iż-żmien ser nindunaw li data biometrika għandha tkun parti importanti mill-xogħol tagħna. Issa ser ngħaddu għas sur Għas-Sinjora Delanka għal minuti. Grazzi, Sur President, xtaq nirringrazzja għal rapporter Sur Coelho, għall-isforzi tiegħu U ħadem ħafna mal-istituzzjonijiet oħrajn biex ikun hemm kompromess anka fir-rigward tal-prinċipju ta' persuna waħda passaport wieħed. X'nejn nidħol f'daqsxejn iktar dettall dan bl skop li nimraw lejn eh, l-esploitazzjoni u traffikar ta' tfal. Fir-rigward ta' dokumenti tal-vjaġġar, huwa possibbli li eh, it-tfal jitpoġġaw fuq il-passaport tal-ġenituri. U dan eh, u miktar flus biex tagħmel hekk. jiswa zewċ euro biex tagħmel dan, però issa ser ikunet jiswa 250 euro għal kull passaport. Naħseb rridu naraw l-implikazzjonijiet ta' dan ir-regolament li ma jkunx faċli li iżid it-tifel jew tifla tiegħek fuq il-passaport. Huwa importanti li nkunu nafu li ma ġenitur għandu l-kustodja ta' tfal. Irridu nassiguraw li kurem aktar regoli u aktar dispozizjonijiet li eh, jkopru sim tal-frontieri mit-tfal, per eżempju. Il-Komissjoni għandha wkoll tara kif l-introduzzjoni ta' passaporti individwali ser iwassal għal tnaqis taħtif ta' tfal. u jekk dan u x'ser eh, jilħaq eh, l-aspettazzjonijiet tagħna mingħajr ma joħloq konsegwenzi żejda. Issa fit-tul ta' żmien forsi ikkun neċessarju li konna iktar dispożizzjonijiet u nista' nassigura li l-Kummissjoni ser tipprova tagħmel dan. Issa għal minutan u nofs eh, Sur Lambrinidis. Sur President, il-Parlament marriċ li kunem il li jittihdu il-marki ta' swaba ta' tfal ta' t snin u għawek kienħos li dan huwa port importanti li ikonna din l-informazzjoni jekk din hija neċessarja u hija utli. Spiss Għanna naraw li il-Konsil u l-Komissjoni jiddiskutu dan it-tip ta' punti u l għan ta' dan kollu ikun mm, li nipruvaw inwaffu l-esploitazzjoni għatif ta' tfal. Aħna rridu nassiguraw li dan huwa fil-fatt neċessarju jkun hemm studju u li jissuġġerix li dan mhijiex il-każ u li d-data li kunem f'dawn il-post supporti ma tkunx għadaw li bat jiena naħseb li għandna nipprovdu protezzjoni għat-tfal fit-tul ta' żmien u għandna nassiguraw li nerġgħu nirintroduċu dispożizzjonijiet ta' dan it-tip la darba nkunu ċerti li id-dejta li konna tkun utli. Dak li rridu nagħmlu u li Inkunu ċerti li nistaw nistabilix l-identità tal-persuna u nkunu ċerti li ma dan ma jkunx passaporti falsifikat. Grazzi. Issa għal-minuta eh, sur Tarnecki. Sur President l-introduzzjoni ta' passaporti biometriċi għandalan li t-ġilet falsifikazzjoni ta' dokumenti u immigrazzjoni illegali. U allura din hija ferm importanti li dawn ikun ta' min jorbot fuqhom fir-rigward ta' ta' data biometrika. Allura rridu livell għali ta' armonizzazzjoni bejn l-Istati membri. U rridu nkunu ċerti fl-identifikazzjoni tal-persuni. Tal Hemm ċertu elementi obbligatorji meta jinħarġu passaporti, per eżempju fatturi ta' sigurta, ikun hemm inqas sigurta meta ma jkunx hemm passaport biometriku. Rridu nassiguraw li ma nispiċċawx konna passaporti jew dokumenti falsifikati. Grazzi ħafna, is-sur Rezalski għal minuta. Grazie ħafna sur President l-armonizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet għal fatturi ta' sigurta u passaporti biometriċi għal identifikazzjoni jista' jkollhom impatt pożittiv rigward tal-kredibilità ta' dokument meta dan jiġi prodott għal anijiet ta' ta' identifikazzjoni. Aħna rridu niġġieldu l-kriminalità, terrorizmu u l-immigrazzjoni illegali. Però għandna it-testijiet neċessarji fir-rigward ta' din it-teknoloġija avanzata. Naħseb li din hija problema. Mod partikolari nħabba l-fatt li ATM hemm passaporti mhux biometriċi li għadhom qegħdin jintużaw. U jiena naħseb li kulħadd għandu jkollu l-passaport individwali tiegħu għabbażi ta' persuna waħda passaport wieħed. Però aħna mhux qed nitkellmu biss dwar passaporti, nitkellmu wkoll dwar dokumenti ta' vjaġġar oħrajn. Grazzi, is-sur Raġalski issa is-sur Adamu. Grazzi ħafna sur President u għaċar li il-regolament illum li għanna qoddimna għalt jirrapprezenta situazzjoni f'ħafna stati membri. Jena naħseb li hemm stati membri li tista' tivvjaġġa fihom mingħajr ma turi passaport. Jiena naħseb li dan ser jkollu impatt Naħseb li dan ser iwassal li ikonem files li jinżammu fuq kull individwu, files li ikonem ħafna informazzjoni personali fihom. U allura naħseb li għanna nkunu għanna noqodu attenti ħafna. U irrid noqodu attenti kif nużaw din l-informazzjoni. Grazzi ħafna s-sura damu issa l-minuta Sur Molzer. Sur President, l-użu ta' data biometrika għandha l-possibilità li jkollna dokumenti ta' vjaġġar aħjar u eh, liberi minn kull eh, falsifikazzjoni u nkunu nistgħu niġġieldu l-kriminalità organizzata. L-Istati membri kollha għandhom ikunu konxi li il-Frontex għandha tingħata l-opportunitajiet kollha biex tagħmel xogħla tajjeb u b'mod effiċenti jekk ikun hemm frontieri interni, dawk esterni għandhom jiġu protetti. Jekk il-marki ta' swaba ġew falsifikati, ir-ritratti jistgħu jiġu imċekna għal daqsad ma tkunx tista' ta' tidentifika l-persuna sew, allura nistgħu niddubitaw fir rigward ta' din it-teknoloġija għal daqstantu importanti ħafna però li kunem protezzjoni za data. Grazie ħafna Sur Molter, issa għal 10 minuti, Signora Bauer. Grazzi, President, kollegi, komissarju. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l kollega Coelho għal xol eccellenti li għamel. Nixtieq nikkonċentra fuq aspett wieħed tal-rapport. Il- Esperjenzi reċenti ta' dawn l-aħħar żminijiet joruna li traffikar ta' tal-bnedmin, specialment ta' tfal, u ma ħafna, gbar ħafna, specialment fl-Unjoni Ewropea, u dan huwa pass eh, tajjeb il-qoddim il fat li tfal ikun jistaw eh, jaqsmu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea bil passaport tagħhom fuq dak illi għandu xjaqsam mal traffikar ta' tfal jgħat iktar sikurezza, sikurezza, però rridu niftakru illi meta minuri kollu dokument ta' vjaġġ tiegħu jkun jista' vjaġġa ma' kun min ma' Id-dispjaċini li ma ġiex imdaħħal elementi ieħor illi bih skont dan il-prinċipju il-passaport e, il il il tat-tifel għandu jkollu fieħu koll rabta mal-passaport ta' tal personu li huma responsabbli għalih. Eh, ħtiġijiet tal biex jinqasmu l-frontieri esterni eh, huma importanti f'dawn it-tfal li, eh, li dawn it-tfal ikollhom dan din ir-referenza. Din hija possibilità però għal futur e, eh, nitlob il kummissjoni flimkien mal-organizzazzjonijiet kollha eh, mm, e, internazzjonali u kif Europol e, l-OECD eċetera li jimxu jgħodu attenti għall iżviluppi u jagħmlu passi biex ikun hemm ħarsin xieraq ta' tfal skont l-esperjenza e, hemm dejjem iktar tfal fil vittmi fost il-vittmi tal-trafikar tal-bnedmin. Grazzi ħafna is-Sinjura Bauer issa minuta u nofs is-Sor Franza. President, komissarju Barro, onorevoli, jina nifir il-kom għal xogħol li għamel il-kollega Coelho E, fl-ċembru tal-2004 kien hemm regolament biex e, jistabilixi normi għal dispożizzjoni ta' sikurtà e, fid-dokumenti ta' vjaġġi għall istati membri kollha. Llum għanna u dimna il-bżon illi nerġaw nintervjenu biex niblokaw it-traffikar ta' tfal. U il-prinċipju passaport wieħed għal persuna waħda jista' jkun strument tajjeb għal eh, din ġlieda. Fil-pajjiż tiegħi il-ġabra tal-marki ta' soba fit-tfal mill-sitt snin ta' età hija diġà prassi li għandha tradizzjoni twila u aħna għandha stant manna lebda oġġezzjoni. Jiena nħossi li f'dan is-suġġett hemm bżonn li jkollna armonizzazzjoni fl-Ewropa kollha. Jiena kontent nisma' li hemm stati membri bħal Portugal li ilhom eh, li defin definixxu eh, bħala età minima eh, sitt snin u ma jridux bidlu il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. Nixtieq ngħid li s-sikurtà tal-passaporti bekk tiegħi msaħħa u ma rridux nillimitaw ruħna l-passaport biss. Il-passaport iva huwa u garanzija ta' sikurta, però jiddependi anki mid-dokumenti li jiġu prezentati għal meta tessir l-applikazzjoni ta' passaport. Dan il-rapport huwa pass il qoddim biex eh, is-saħħa e, id-drittijiet tal-persuna u tigarantixxi s-sikurtà tagħhom. Muchas gracias, señor Franza. Tiene la palabra por dos minutos el señor Breck. Grazie għal ġisminu minuti, Sir Breck. Grazzi, nishtiq nappoġġa sur Kajja. Rapport tiegħu eċċellenti bħal-soltu. Jiena naqbel mal-proposta li smajna llum fir-rigward ta' tal-prinċipju ta' persuna waħda passaport wieħed. Pero nishtiq nisma dak li għanda xitajt il-Kommissjoni dwar uh, dan il-punt li ġej x'ser nagħmlu bit-tfal li jkunu qed jivvjaġġaw f'waħidhom li ma jkunux akkumpanjati għaliex m'għandniex politika standard fil rigward ta' dokumentazzjoni li għandu jkolla jkollom dawn it-tfal. Rapport jgħid li dokumenti għandhom jinkludu eh, l-isem tal-persuna li tkun qed tieħu ħsieb eh, it-tifel jew it-tifla, però jkollha ġifieri responsabilità ta' ġenitur, però di li tfal ikun qed jivvjaġġaw ma' persuni oħra membri tal-familja li m'għandhomx responsabilità ta' ġenitur. Punt ieħor u kif ser nippermettu li t-tifel jew tifla ta' sitt snin ser jivvjaġġaw weħidhom fuq arjuplan. Għaliex apparti mit-trauma li jista' jkollha jew ikollu dik it-tifel u tifla minħabba li vjaġġaw weħidhom u per eżempju dwar vjaġġi bil-ferrovija jew bil-coach se nagħmlu b'dawn it-tfal jekk il-ġenituri huma daqshekk irresponsabbli li jibatu l tfal tagħhom jivvjaġġaw weħidhom fuq ferrovija jew f'karozza tal-linja. Jiena naħseb li rridu nkunu iktar stretti fir rigward tal-pożizzjoni tagħna fuq dawn il-kwistjonijiet fir-rigward ta' sigurtà ta' dokumenti li jintużaw biex jinħarġu l-vizas, nixtieq nkun naf jekk hemmx sistemi fil-pajjiżi tagħna li għamluha possibbli li nindunaw bi frodi u babbus meta jkunu qed jinħarġu dawn id-dokumenti tal-vjaġġar u dawn il viza Issa għandi domanda għal rapporter x'għandna nagħmlu jekk xi ħadd jasal fuq il-frontiera u nindunaw li d-dejta li hemm f'dak id-dokument tal-vjaġġar ma tikkorrispondix ehm, ma' database. Grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur Kresseldoffer. Kollegi, eluf ta' tfal kull sena jisfitċaw vitmi ta' traffikar. L-istudju reċentament juri li tfal ta' tletaj vjaġġaw weħdom jisiru vitmi ta' din it-tip ta' kriminalità u allura il-Kommissjoni bl-emendi tagħha għamlet sew li ħadet in konsiderazzjoni dan il-fatt issa tfal ta' ċertu età li kollhom eh, data biometrika fil-passaport tagħhom. Hija importanti għal xaħna rridu nipproteġuhom. U nistgħu nipproteġuhom biss jekk it-tfal ikollhom il-passaport tagħhom bid-data biometrika. U importanti ħafna għal-grupp tiegħi li konna sikurta tajba ħafna għall-użu tal-proċessar u għażama ta' din id-data. Aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li nuru x'dejta għandna id-deċiżjoni tal-Kunsill tipprovdi mekkanizmi ta' kontroll u ta' sigurtà għal din id-data u jiena konfidenti ħafna fl-autoritajiet ta' pajjiżi li jistaw jużaw data sew U għallura importanti ħafna li l-autoritajiet tal-istat jaħdmu mill-qrib ma l-autoritajiet oħra ta', ta sigurtà ta' data. Il-Kommissjoni tuża sportabilità legali biex tmexxi l-autoritajiet ta' protezzjoni ta' data. Nixtieq nirringrazzja lis sur Coelho għax xogħol eċċellenti tiegħu f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna Sur il Doffer issa għal ġiex minuti is-Sinjura Stravakova. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Искам да поздравя до... Грации, Sir President, kollegi, nishtiq nifra li rapporter Sir Coelho għal bilanċ f'dan ir-rapport u biex nassiguraw aktar sigurtà fid-dokumenti u nipproteġu data personali ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm xi titjib f'ċertu um, rekwiżiti li ser jipprevjenu um, kriminalità transkonfinarju, kriminalità oħra u traffikar ta' persuni. Hemm ukoll l-introduzzjoni ta' standards ġodda li huma ferm importanti biex nipproteġu il-frontieri esterni tal-Unjoni. Aħna għandna numru ta' tfal nieqsa li dwarhom għandna l-ebda informazzjoni u allura nħoss li dan ir-rapport joffri opportunità tajba biex niżviluppaw is-sigurtà u l-standards tal-passaporti ta' l-iżgħar membri li għandna fl-Unjoni Ewropea. U dan ser jipprovdi iktar sigurta meta nkunu qed nivvjaġġaw barra mill-Unjoni Ewropea. L-informazzjoni ta' tfal taħt 18-il sena ser tnaqqas il-possibilitajiet ta' traffikar illegali tal tan-nies. Irridu koll inżommu f'maħna ir-responsabilitajiet ta' ġenituri li għandhom bosta tfal. U dan mandomx dawn il-familji mandomx jisibu problemi fir rigward ta' prezzijiet għalin meta jiġu biex iħalsu għal dawn il-passaporti. Jiena nħoss li l-limitu tal-età li, li jipprovdu dokumenti ta' identità għandu jiġi eliminat biex bekk kull persuna tkun tista' tivvjaġġa b'mod ħieles. Grazzi ħafna issa għal minuta u nofs is-Sinjura Grabowska. Grazzi, Sur President, kollegi, nishti nibda billi nifraħ li rapporter fuq il-rapport tiegħu jo ferm tajjeb u importanti biċċar il-passaport huwa dokument li jinħareġ mill-Istati membri konformità ma' regolamenti u dispożizzjonijiet tagħhom. U għallura hemm bilanċ bejn is-sigurtà ta' data fuq il-passaport li permetti li nidentifikaw persuna li qed tivvjaġġa fil-komunità u fl-istess ħin jgħin biex niġġieldu l-kriminalità u hemm ħafna tipi ta' kriminalitajiet. Dan ser jgħinna biex niġġieldu wkoll immigrazzjoni illegali, terrorizmu u traffikar ta' tfal u il-kumplament. id-data li insibuha ser tillimita il-poteri tal-istati membri meta jiġu biex joħorġu passaporti. Jien nixtieq ukoll insemmi dan il-prinċipju ta' persuna waħda passaport wieħed. U fir rigward ta' tfal dan huwa prinċipju ferm importanti u ferm tajjeb. Però mandux iġib miegħu spejjeż żejda għal dawk il-persuni li ma jisfilħux ħalsu għal dan it-tip ta', ta passaport. Punt ieħor. U li t-teknoloġija qiegħda tinbidel malajr u għal daqstant irridu nagħmlu l-eżerċizzju televiżjoni meta jkun fuqtu. Supervisor ta' Data Protection Ewropea hija importanti ħafna u allura titizzom għal proċeduri kollha wkoll. Grazzi ħafna. Issa għal minuta is-Sur Evans. Mr. Coelho, I think this is important. Grazzi, dan il-rapport huwa importanti ħafna l-futur tal-Ewropa u għal-500 miljon seċetadina s-sigurta eh, sigurezza u eh, l-skopjeta antiterrorizmu. Jena nasab li għanna nużaw il-mizuri possibli smajna mis senjura Angelili u Labrini Isis din tista' tkun arma sabiex niġillu kontra il-traffikar ta' tfal. Jena nasab li artiklu tlieta u importanti meta najdu li l-anta l-data biometrika u għamek bis għall-identifikazzjoni l-identifikazzjoni tal-persuna permezz ta' l-ritrat li jizissa ma u affarijiet oħrajn. Eh, illum il-ġurnata nużaw ritratti eh, biss, imma ma nasibx li inti, sur President, jew sur Barroza, per eżempju, ma nasibx li t-xibħu eh, intkom l-istess pal ritrattakom fuq il-passaport dwar il-Signor Gasket u sur Batten u ma mux hawnhekk biex jisimaw tweġiba u tkellmu mm, b'mod anti britranniku jiena ma naqbilx ma dawk li dak li qalu, ovvjament għana il-kontrolli u l-bilanċ efikaċi imma nistgħu nagħmlu aħjar hemm eh, teknoloġija tal-21 seklu rridu nużawh nużawha din it-teknoloġija u kif smajna minn Sinjura Gribowski rridu daw it-teknoloġija ħalli bet nistgħu nużaw bl-aħjar mod possibbli l-faċilitajiet li jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Wissa Nisaw nimxu għal sezzjoni kaċċi għaj għal minuta, Sir Gawe. Grazzi ċe il-ħarsin ta' tfal għal dak l-anċessa ma' traffikar e, tirrekedi l-introduzzjoni ta' passaporti għat-tfal. Mikrofonu għal kellim. Mikrofonu. il-ħarsin ta' tfal kontra traffikar jirrekjedi il-bżon li jiġu introdotti passaporti għat-tfal. Il-prinċipju passaport u għet persuna wahda ifisser li kull tifel jew tifla li għet eh, jivjaġġa l-lin mill-zona Schengen se jkollu passaport. Il-sistema l-ġdida se tisaħħal kontrolli fuq il-frontieri il-linja ta' telefon uniformi dwar tfal li nħatfu jew dawk sfruttati sessualment u il-data biometrika kif ukoll is-sistema ta' vis għat-tfal dawn se jkunu importanti ħafna dak li nċesam mal-ħtif ta' tfal u importanti li nagħtu attenzjoni kbira lil Mm, fiduċa li għanda xaqsam ma l-ksib ta' data biometrika għanna nanalizzaw innu qasijiet li jeżistu l-identifikazzjoni ta' marki ta' swaba fl-Unjoni Ewropea u importanti u koll li naħsbu dwar introduzzjoni ta' sistema konġunta ta' tqabbil. Grazie ħafna, sur papa, għal minuta. Mikrofonu għal-kellim. Nishtiq nirringrazzja il-rapporter, il-sur Coelho. și Għalix eh, hemm rabta bejn id-dokumenti ta' vjaġġ u titolar tal-dokument il-prinċipju ta' persuna waħda per passaport wieħed. Dawn huma waħed mill-prinċipji essenzjali u indispensabbli eh, li jkun hemm derogi skont il-rapport Coelho u rridu nadottawhom fil-prattika u rridu għal daqstat u fuq il-klawzula ta' revizjoni kull tliet snin eh, skont id-dokument biex l-istati membri u l-kommissjoni kun jistgħu identifikaw eh, sa' din id-data il-rakkomandazzjonijiet teoretiċi, ma anki e, e, e, l-xkil pratiku. U l-problema oħra u koll il-ħazna ta' data personali, nishtiq nisbet l-attenzjoni ta'kom fuq l-importanza, li konna prinċipi komuni fuq dak li għaddu xjasa mal-ħruċ ta' dokumenti ta' vjaġġ. Dan huwa elementi essenzjali biex nigarantixxu l-sikurtà ta' database u anki biex niprevjenu l-palsifikazzjoni. Grazie ħafna, Signora Ru għal minuta. Grazie ħafna tal-li tajtni opportunità oħra sabiex eh, nir-ingrazzja su koelo kienet opportunità ferm kbira li naħdem miegħek għax inti tura l-ħila tiegħek għandek kapaċità li tisma' u tanalizza huwa minħabba fik li aħna wasalna għal riżultati li ksibna illum il-ġurnata. Grazzi ħafna. Su koeo. Inti tista' tqum bil-weqfa jekk tixtieq eh, taċċetta ir-ringrazzjament. Issa għal minuta is-Sur Marnesku. Raportorul, bineînțeles, România a introdus începând de la 1 ianuarie 2009. Jena nishti nirringrazzja rapporter fl-ewwel ta' jannar tal-2009 Rumanija mm, daħlet il-passaporti biometriċi dawn għandhom fuq minn 50 elementi ta' sigurtà u għall-ewwel darba eh, fl-Unjoni Ewropea l-passaport qed jiddentifika il-wiċċ kif ukoll il-marki ta' swaba. Allura aħna ħadna pass tajjeb il-qudiem qoddim sabiex ninaqdu fiż-żona euro fl-2011 bekk eh, eh, ħdimna fuq eh, wieħed mill-aħħar ostakli sabiex niġu inklużi fil-programm ta' tneħħija jew waiver ta' visas fl-Unjoni fl-Istati Uniti, allura l-Istati Uniti m'għandix iktar raġunijiet għaliex ma tinkludix pajjiżna f'dan il-programm. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie ħafna. Kellima li jemis. Grazzi, jena nishtiq nifra il-rapporter għawnek l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew ta' standards ta' sikurta għal passaporti biometriċi. Twessa l-akki ta' Schengen aħna qed inħarsu lejn il-ħażna tad-dejta dak li nxasam mal passaporti u il-tfal ta' taħt 12 sena mux se jkunu inklużi, jemżon li u koll li narmonizzaw il-leġislazzjoni tagħna. In-ġestjoni ta' data u l-passaporti biometriċi jridu jiġu introdotti b'tali mod li jħarxu id-dispożizzjonijiet tal-komunità. Il-Komissjoni għandha tieħu l-miżuri biex taċċerta li dan li seħel dak l-inxasam ma' data li tiġi inkluża fil-passaporti biometriċi fuq il-frontieri kif ukoll fil-databases. Specialment meta l-leġislazzjoni eh, nazzjonali tapplika wkoll. Jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni ta' dwar għal fatt li passaport biometriku għal persuna li għet eh, wieħed ma jistax jieħu l-marki ta' swaba ta' se tkun diffiċli ħafna għal persuni b'diżabilità jiena tlabt il-Kummissjoni sabiex terġa' tirrevedi t-test fid daw ta' din l-informazzjoni. Grazzi ħafna sur Maxensis għal minuta. Ċer eh, l-ebda ċittadin li jikonformi mal-liġa irrit inkwita fuq il- l-identità tiegħu għalhekk jiena nilqa l-użu ta' dawn il-passaporti biometriċi jiena xtaqt inqajjem punt għal referenza tal-futur u għafat marruf li l-ebda karakteristika tibqa l-istess mitfulija sa kemm wieħed isir adult. Hlif punt wieħed il-marka ta' swaba dawn il-marki jibqaw l-istess qed nitkellem dwar id-DNA fingerprinting, din il-ħaġa qatt ma timbidel. Għalhekk, il-teknoloġija tad-DNA, il-teknoloġija tal-marki ta' swaba li għandha xaqsam ma' DNA, eh, eh, mm, tista' eh, nistgħu nagħmluha fuq ftit xelloli biss u b'tamalar biss permezz ta' swab jew inkella attra dem li tittieħed mill-kurdun għanna nikkonsidraw l-użu ta' DNA fingerprint bħala l-unika tip ta' identifikazzjoni li hija hemm garanzija tagħha li se tibqa' l-istess għal kull individu u ċittadini Ewropej kollha ovvjament. la palabra per un minuto il signor Pirker. Supeka, minuta. President. Jena nishtiq eh, nirringrazzja rapporter Sur Coelho u nishtiq eh, nifraħ il-rapporter għal dan il-rapport. Eh, dan il-rapport huwa ta' kwalità. Jekk f'drajna nirċievu minn għandu smajna mill-bidunet li dan ir-rapport u mm, dwar u għandu xaqsa ma' sigurta ta' tfal u nistaw nixbu is-sigurta permezz ta' passaporti li huma iktar sikuri u permezz tal-marki tas swabar nistaw naraw jekk hija l-persuna eh, li qed tippreżenta l-passaport u li qed taqsam il-frontiera. Għalhekk dan huwa lan li se jwasala sigurta ta' tfal. Konna t-niddiskutu jekk il-periodu ta' zmin għandu jkun ta' 16 sena. E, ma dinja dan huwa punt tekniku biss, mandi lebda problema li eh, il-marki ta' swab jittihdu meta it-tfal ikonom 6 snin. Għaxet, qed nitkellmu dejjem dwar is ta' tfal u dan huwa punt importanti ħafna. Eh, aħna rridu nikkonformaw mal-protezzjoni tad-data Din għanda dan il-fat għanda nihdu biskur għax huwa parti tal-liġi l-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà ta' dejta għamlet pass il-qoddim għadak li nixxasa ma' traffikar ta' tfal u s-sigurtà ta' tfal. Grazzi ħafna sur Pek il-Kummissarju Barro. Grazzi ċe. Jena nasib li l-awla kolla ta' ġeħri xor ta' sulkajlo u xol ta' kwalità nishtiq ninna eh, għatma dawk li kongratu law il-rapporter. Jena tniħu l-klim Sur Duprej. U importanti li nimxu lejn eh, użu ta' data biometrika li wieħed jista' joqgħod fuqha iktar data li nistgħu inqablu huwa għalhekk li għandna pjanijiet iktar sabiex nużu b'mod aħjar l-teknoloġija disponibbli ħalibek bekk nistgħu nħarsu lejn teknoloġija iktar sofistikata u nkunu nistgħu nħarsu s sigurta f'dan il-qasam ta' libertà li aħna tinfassal. Jiena vera kuntent li il-Parlament huwa impenjat lejn dan il-għan sabiex itejjeb is-sigurta ta' l-identifikazzjoni ta' tfal hija ħaġa li hija importanti ħafna sabiex naċertaw is-sigurtà ta' tfal. Eh, Saqsewni jekk diġà kellna xi tip ta' evidenza jekk dawn il-proċessi ta' identifikazzjoni jistgħu jaħdmu fil-prattika. Huwa biss bluzu li sensiru nafu jekk it-teknoloġija hija effettiva imma qabel ma nibdew xi ħaġa nistgħu forsi nassumu li l-identifikazzjoni aħjar tista' tejjeb is-sigurtà tat-tfal. Għalek aħna għanna inżommu dan il-punt u d-dimajnejna nishtiq inweġe per xi mistoqsijiet li saru nishtiq najd bieċar li l-Kummissjoni dejjem saħqet fuq l-importanza tal-ħarsien tad data fil-proposti tagħha. Data Protection Supervisor mm, konsaltajnih fuq il-proposta u ressaq xi proposti li l-Kummissjoni ikkonsidrat. Jiena nishtiq najt bieċar li għal dak li għandu xaqsam mal-identifikazzjoni tal-features tal-persuna l-armonizzazzjoni tal-sistema tagħna ma' dawk tal-International Civil Organization eh, u importanti sabiex insaħħu bekk id-dialogu ma' l-Istati Uniti. Nixtieq infakkarkom li dwar il-passaporti għat-tfal ovvjament eh, din hija għatfall, tfal imma din il-kwistjoni għandha taħt nabdu eh, tal-istati membri nixtieq infakarkom li jekk tixtiequ tivvjaġġaw fiż-żona Schengen għandkom bżonn biss eh, karta ta' identifikazzjoni, għandkom bżonn il-passaporti jekk tivvjaġġaw barra mill-Unjoni Ewropea. L-aħħar punt tiegħi nixtieq nerġa' ntenni li l-Kummissjoni se twetta studju ta' tqabbil fuq ir-regoli eżistenti fl-Istati membri, regoli li għandhom x'jaqsmu mal-minuri li mhumiex e, akkompanjati. Fil-Kunsill mbagħad qed nittamaw li se nkunu nistgħu nippreżentaw miżuri sabiex inħarsu t-tfal b'mod aħjar u biex ma nippermettux li t traffikar ta' tfal isir. Ovvjament il-Parlament huwa ħerqan li dan l-istudju iseħħ u jiena nibqa' impenjat li naċċerta li l-istudju jitwettaq mill-aktar fis possibbli. Dak li xtaqt ngħid nixtieq nirringrazzja l-Parlament għal darb'oħra dejjem talli vera wera kemm huwa kostruttiv fit-tfassil ta' leġislazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Kummissarju, nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis Sur Koejro. Grazie ċe. Grazie, President. Dakar li joħroġ mid-dibattitu huwa li l-parlamentana jaqbel ħafna mal l-idea li nġildu effettivament mal kontra il-traffikar tal-bnedmin u tfal mod per speċjali dana kien id dokument kważi il-kelima kollha tkellmu fuq dan il-punt. Jiena marriċ nifraħ lil ħadd imma nixtieq ngħid li l eh, sinjura Rur kienet importanti ħafna biex naslu għal dan il-punt kif ukoll il-Kummissarju Barron. Nixtieq ringrazja l-Kummissjoni istituzzjonalment għall-impenn kontra il-traffikar tal-bnedmin. U eh, u id-dokumenti kif jinħarġu u l-falsifikazzjoni huma ma eh, tħassib tagħna fuq dak li għandu xi qasam mal-twettiq ta' normi l-ġodda. Fl-aħħar ġejt mitlub ek nistawx najdu il-ħruġ tal-passaport jisirx f'kondizjonijiet żguri. E, biex ngħid il-verità, il-kondizjonijiet jitbidlu minn pajis għal ieħor. Hemm sistemi, hemm pajjiżi fejn għandhom sistemi iktar żguri għal daqstant. E, din hija ħaġa importanti, id-dokumenti li wieħed irid prezenta biex joħroġ il-passaport. Miex kompetenza Ewropea, il-ħruġ tal-passaport hija kompetenza nazzjonali. U jina kontent li l-komissarju Barro eh, tkellem eh, fu għajnuna koordinazzjoni minnaħat tal-Kommissjoni Ewropea. Għalix eh, miex kwistjoni li nipponu dispozizjonijiet li l-Istati membri ma li naqsmu l prassi biex nigarantixxu li il ħrux tal-passaport kun ħaġa żgura anki fuq dak li għandu xaqsam mal-frontieri esterni tagħna. Grazzi. Sur terminamo ġesti. Grazzi ħafna Sur Koelho. Issa nistgħu nagħlqu dan il-punt u l votazzjoni se seħħ għada. Nofsinar. U issa nistgħu nimxu għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna ir-rapport tas-Sur Kappato fuq l-aċċess pubbliku għad dokumenti li jinħarġu mill-istituzzjonijiet. Sur Kappato għal erba' minut. Grazie. Grazie President. Dan huwa rapport fuq l-istat